nistaw uh, nidnobkom biex tifqu diskussjonijiet ta'kom u jisibu postkom ħanibdew il-votazzjoni. Eżis kollegi, Signori, mela. Ndew is-sessjoni u ngħaddu għal votazzjonijiet. L-aġenda tajdinna li għanna votazzjonijiet fuq il-rezoluzzjonijiet bejn il ftim ta' qafas li hemm bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni għal mandat li jmiss tal-Parlament. Nixtieq li nivvotaw fuq din ir-rezoluzzjoni minu favur. Minu kontra? Astenzjonijiet? Nirringrazzjakom. Ir-rezoluzzjoni għaddiet. Sinjuri, issa nixtieq li il-President jaqaf maħba applaus. Mela, Issa nixtieq nitlob il-President tal-Kummissjoni Ewropea, Sur José Duraw Manuel Barroza biex ikun jista' jitkellem. Sur President, grazzi tassew ftit ta' xhur ilu fil-ktib tal-linji gwida tiegħi u hawnhekk fil-plenarji napproponejt li nilqas sħubija bejn il-Kummissjoni u l-Parlament u noħodha f'livell ġdid. Jiena proponejt li nsaħħaħ il-relazzjoni tagħna b'mod pożittiv sabiex nirriflettu it-trattat il-ġdid u nirriflettu wkoll is-sens ta' għanijiet tagħna sabiex nimmudellaw l-Ewropa flimkien. imkien aħħar xhur jiena kelli diskussjoni fit-tul ma' numru ta' negozjatari, negozjati, missur Lenar, u kienu mistiedna reviżjoni tal-deċizjoni għafas. Permettu li nħudi l-opportunità biex nirringrazzja li l-lom il-kol għal diskussjoni intensi li kellna, pero anki għall approċ kostruttiv tagħhom. Jiena sodisfatt li jissa aħna sibna ftehim fuq il-prinċip li rridu jmexxu il-tmexxija tagħna u relazzjoni tagħna fix-snin ġejjin u ma ser isaħħu l-kooperazzjoni tagħna frispett sħiħ għal bilanċ istituzzjonali mfassal mit-trattat. Pala President tal-Kummissjoni Ewropea jiena ser inżomm mal prinċipi li huma nfassla fir reżoluzzjoni li jintom għadkom kif adottajtu. Dawn ser jiggwidawni biex niżviluppaw il-pożizzjoni tal kolleġ ġdid fuq reviżjoni ta' deċiżjoni għafas u dan il fejm li ħadna fuq din ir-reżoluzzjoni b'tali maġġoranza ta' din il-Kamra jiena fiduċjus li aħna għandna bażi solida biex insaħħu relazzjonijiet tagħna għal dawk il-kwistjonijiet li għandhom xjaqsmu mhux biss ma' dawn iż-żewġ istituzzjonijiet imma anki l-Kunsill jiena nittama sinċerament li ser jissieħbu mana sabiex intejbu il-kooperazzjoni tal-istituzzjoni tkollha għal benefiċċju tal-Ewropa. Jekk intom taraw il kulleċ tal-lum nixtieq ukoll nisaqs il-Viċi President is-Sur Sekeskrovis biex jaqra negozjati minna tal-Kummissjoni sabiex jirrevedi d-deċiżjoni għafas. Nixtieq nasikurakom li U perswas daqsi u nittama li l-kollaċ sħiħ eh, ser ikollu negozjati mħaffa u b'saħħithom. Grazzi. Grazzi, Sur President. Grazzi tassew għall approċ pozittiv tijak għal negozjati tagħna. Nixtieq fisem il-Parlament kollu nixtieq nirringrazzjak u ngħid grazzi għal grupp ta' negozjati negozjaturi tagħna Sur Lene kien il-President tal-grupp ta' negozjati tagħna il-deputati tagħkom, il-deputati kienu verament imdaħla f'dawn negozjati. Nirringrazzjom minn qalbi. Nilkom il-koll. Mela, eżis kollegi, aħna m'għandniex inizjattivi leġislattivi sissa fissem simna u meta nieħdu wkoll il-bażi ta' Trattat ta' Lisbona, però hija hija aspettattiva tagħna anke minnaħa tal-Kummissjoni għandna il sija tal-mistoqsijiet mhux biss mal-Kummissjoni Ewropea ma mhux mal biss mal-President ma anke mal-Kummissarji u għanna stedina minnaħa tal-President tal-Kummissjoni Ewropea, għal-President tal-Parlament Ewropew, għal-Kulleċ tal-Kummissari u anki il-kooperazzjoni komuni tagħna mal-parlamenti nazzjonali li jafferm importanti. Aħna qegħdin nażmu dwar ir-regola ta' sussidjarjetà. Aħna rridu evalwazzjoni ta' impatt biex intejbu sabiex din tkun possibbli u li din tkun iktar b'saħħitha minn perspettiva kif naraw għallum u kif naraw ukoll infasla fil-ftehim. Però hija tama tajba għalina li nkomplu nelaboraw dak li jutajja ċittadini tagħna fil-ġejjieni. Issa għandna sospensjoni sassija u nofs u nirringrazzjakom.